Anzi, le, hemm point of order, tamen vera point of order din, tajt jgħid il-President. Grazzi ħafna President, jien ukoll nixtieq lek l-vaganzi tajbin, imma nixtieq ngħid li hija traduzzjoni twila li dibattiti ta' drittijiet tal-bniedem eh, seħħu l-ħamis wara l-ofsenar, imma naħseb li tantum importanti li għandhom jiġu diskussi u votati numru ikbar ta' membri prezenti fil-Parlament. <coughs> Forsi fil-mandat li jmiss dawn il-voti jistaw jisseħħu mal-voti l-oħrajn u d-dibattiti jisiru fil-ħodu biex bekk ma neħdux deċiżjonijiet tant importanti għad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi differenti tlet irruħ biss prezenti fil-Kamra. Uh, yes, I have recognized what you have said and... Uh, Ħat nota da dak li jgħid il-President ktibnija fil-minuti ma dana kollu miexejn kontra li xaħat ikun prezenti, jekk ikun interessat, jista' jiġi hawn. Ħadd ma jibblokka lil ħadd milli jieġi hawnhekk. Grazzi, għalla il-plenarja, grazzi.